il-votazzjoni għandha tkun sigrita. Saret proposta mill-Uffiċċju tal-Presidenza illi namlu elezzjoni bil-karta bil bil-miktub sigrita, bil-voti fil-urni. Però il-regolament dana ma jgħidux u naturalment l-awla tiddeċidi <clears throat> u għal din ir-raġuni il-proposta aħna votajna fuqa u għaddit b'maġġoranza kbira. U din hija f'proċedura illi biha aħna e, e, irsolvejna din il-votazzjoni. U dana fu e, dana jirrispetta il-regolament illi fl-artikolu 109 hemm miktub hemmhekk kif wieħed jista' jivvota b'sigriet. Mela, is-seduta inkompluha issa billi nagħmlu tielet votazzjoni illi se nagħmlu elettronikament. Allora issa nitlob lil kollegi kollha iddaħlu il-karta tal-vot fil-magna u li namlu prova issa biex namlu prova ta' sistema peress li dini l-ewwel eh, seduta tal-Parlament Ewropew il-ġdid. U allura namlu għadin billi nipprovaw bħames kantanti. Ħames kantanti. Se jkunem issa l-ismijiet ta' dawn il-kantanti u intkom tistaw tażlu l-azla ta'kom, tpoġġu l-azla ta'kom bil-kursor. Bil Ġifiri tridu tażlu l-kandidat billi tafsu il-buttuna blu fuq isfel fil-monitor. Fil Oppure servendovi dei tasti. Jew inkella anki billi tużaw il-buttuni eh, fil-lemin. Tinxtal id-dawl eh, blu u eh, mbagħad ikun hemm asterisk ħdej l-isem u numru tal tal-pozizjonijiet ikun hemm waħda inqas u u u wieħed jista' anki jala il-monitor. Mena nistgħu nagħmlu prova issa u nipproponu ħames kantanti u niddikjaraw l-issa il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? vota Mela l-votazzjoni maluqa. Ejna raw x-rizultat ħareċ. Una appaiono?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 Fuq l-screen tagħkom issa se taraw l-ismijiet ta' tliet kandidati. Tistgħu tpoġġu l kesa fuq l-screen il-votazzjoni miftuħa. Hanno votato tutti. Kulħadd vota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 Hanno votato 400. Ivvotaw 411 il-membru tal-Parlament. Voti imħasra 61. Ivvotaw 350. Elett l-Onorevoli Castaldo 248 vot l-Onorevoli Krasnotevski 85 vot, l-Onorevoli Bizzotto 17 il-vot. Nifirħu lill-Onorevoli Castaldo. Adesso uh, per l'elezione dei questi. Issa biex għall-elezzjoni tal-kwesturi tal-Parlament Ewropew, kollegi jekk joġobkom. Għall-elezzjoni tal-kwesturi Naħseb illi għanna nistabilixu l-iskadenza l-prezentazzjoni tal-kandidaturi illum fil-10 ta' bil-lejl. Il-kandidaturi iridu jintbatu l il-viċi segretarju ġenerali fl-uffiċju R001 01 fl-open space tal-presidenza fil-bini Louise Weiss. Il-seduta li mis issir għada il-ħamis l-4 ta' Lulju u tibda fid-disa mid-disa sal-11 u nofs. L-aġenda hija ppubblikata ssibuha fuq il-website tal-Parlament Ewropew u s-seduta sospiża. Grazzi u lejli tajjeb. Ah.